Pan Przewodniczący. Wznawiam posiedzenie. Witam Pani, Panów posłów. Seduta hija miftuħa. Nilqawkom, nilqaw lil kulħadd, nilqaw lill-Kummissarju. Il-minuti tal- seduti tal-bira u t-tekst adottati u ma diġa disponibli għandkom kommenti għal minuti. La, mi ġiġu għal-kas. Għadam, ġew datati. Nerġevejt minnħat l konsil l-ewwel pozizjoni fuq il-direttiva fuq il-networks